tal-prinċipju tad demokrazija tal-istat ta' dritt. Nitkellmu dwar il-Malazja, il-prattika ta' swat bil-qasba nisimgħu mingħand is-Sinjura Vajle. Sir President, Komissarju, Sinjuri, il-Malazja huwa pajjiż eċċezzjonali bi tradizzjonijiet eh, eċċellenti u diversità kulturali kbira kemm il-darba fuq eh, meta morna nżuru il-Malazja bħala delegazzjoni tal-Azja rajna kemm kiber dan il-pajjiż. U s-seta ekonomika li dejjem qiegħda tikber tal-Malazja qiegħda twassal għal eh, sitwazzjoni fejn issa il-Malazja hija fost l-10 pajjiżi l-iktar li qegħdin jikbru fid-dinja, biex xi ħaġa li timpressjonak Għalhekk għannom tal-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi irrid ngħid għan ta' dawk kollha li firmaw din ir-riżoluzzjoni illi ma nistawx nifmu propju ma nafux għalfejn dan it-tip ta' kastik għadu qed e, jintuża l-lum Dan imur lura fi żmien eh, koloniali u uh, iktar lura fid-dinja tal-ponent Mux hemm biss minn iwetta dan wet u dan it-tip ta' kastik imma anki eh, l-avukati stess hemm bosta dikjarazzjonijiet u konvenzjonijiet minn naħa tal-ġnus maquda imma xorta l-affarijiet għadhom għaddejjin kif kienu. Aħna kontenti ħafna naraw eh, x'kien inkluż fil-preambolu. Schutz gehört der ASEAN-Charta und auch der Staaten. U eh, dan huwa propju parti essenzjali mill-Karta tal azja fl-Istat tal-Malazja. Il-Malazja firmat għal u taqbel ma' prinċipju demokratiċi u parti minn dawn huma propju l-Istat ta' dritt bi standards universali. U din hija xi ħaġa li aħna se nkomplu nisħu fuqha kull darba li mmorru il-Malazja u fl-Istati tal azja U hija xi ħaġa wkoll illi hija appoġġjata minn din ir-riżoluzzjoni. Grazzi, Sinjura Vajla. Is-Sinjura Xaka għal-minuta. Kollegi, il-swat bil-qasba hija forma ta' kastik li tintuża ta' spiss fil-Malazja u dan ħassibna għaliex xiren ta' eluf ta' persuni eh, ikunu soġġetti għal dan il-kastik, mod partikolari immigranti il-Malazja edha tikser il-rizoluzzjoni 8-8 eh, li tajt li kastik Eh, fil-ġisem hija wkoll jista' jitqies bħala tortura. L-immigranti mhux qegħdin jiġu informati dwar eh, għalfejn qed jingħataw dan il-kastik u laqas ma jsir fuq ma jingħataw informazzjoni dwar id-drittijiet legali tagħhom. Hemm 8000 avukat li qegħdin jitolbu li dan it-tip ta' kastik jitwaqqaf bżon li kunem moratorju fuq il-swat eh, bil-qasba u anki il-xol għaddej xol biex eh, titneħa din il-liġi darba l-dejjem il-Law Reform Committee fil-Malazja jrid jagħmel rakkomandazzjonijiet lil gvern dwar l-abolizzjoni ta' gvernijiet li ta' skużawni ta' liġijiet li jippermettu dan it-tip ta' kastik. Grazzi Sinjura Xak, għal minuta u nofs is-Sinjura Loħbile. Grazzi, Sur President Din ir-riżoluzzjoni tikkondemma il-swat bil-qasba bħala kastik fil-Malazja, dan it-tip ta' kastik, mhux xi tip ta' kastik li jintuża biex jikkoreġi dak li jkun huwa kastik ikraħ u eh, li jumilja dik il-persuna li lila eh, jenata. Eh, aħna rajna kif issir video eh, dan il kif jingħata dan il-kastik huwa tassew kastik ikraħ. Jekk il-Malazja tkompli twetta dan, dan, dan is-swat bil-qasba din il-prassi daqshekk umiljanti u eh, tkompli tagħti dan it-tip ta' kastik għal 66 tip ta' rejat differenti u eh, dan il-kastik qed jingħata wkoll lill-migranti li jidħlu fil malasja li ma jkollhomx il-karti kif suppost kif ukoll anki lil persuni dipendenti mid-droga. Hemm bosta eh, eluf ta' persuni li huma milquta minn din il-prassi għalhekk aħna nitolbu lill gvernijiet tal malasja biex jieqfu darba l dejjem dan il-kastik ta' kastik u rridu ehm, iwaqfu il-liġijiet kollha illi jippermettu dan it-tip ta' kastik il-kellima li tkellmet qabli semmitu dan ukoll jider illi eh, minħabba ċertu konvenzjonijiet li l-Malazja hija firmatarja tagħhom din il-prassi mhijiex aċċettabbli. Grazzi, signor Lohbile. il-Malasja għandha sa governanza aktar islamika f'dan l-aħħar snin u din hija xi ħaġa li tħassibna għax il-Malasja tista' tkun ukoll alleata importanti għall-Unjoni Ewropea ma sfortunatament il-konċetti ta' drittijiet tal-bniedem eh, ma tantx huma eh, daqshekk sviluppati. Ma nafx għalfejn qegħdin ippuntaw sebajna lejn eh, il malasja għaliex il malasja huwa pajjiż Islamiku illi nafu li prassi bħal dawn huma komuni. Dawn il-pajjiżi. Anzi swat bil-qasba huwa kastig mhux daqshekk aħrax meta wieħed iqis tipi ta' kastigi oħrajn illi jintużaw f'pajjiżi oħrajn bħal tħaġġir u l-amputazzjoni, eċetera. Per eżempju, fil-Singapore ukoll hemm din l-istess prassi u anke faċċej il-provinċja Indonezja li tirċievi ħafna għajnuna mill-Unjoni Ewropea reġa' daħlet din il-prassi tas swat bil-qasba Eh, fil-Unjoni Ewropea dan it-tip ta', ta kastik huwa proibit u eh, jiena nittama li l-Malazja xi darba se tiftaħ għajnejha u tibda tagħmel ma nagħmlu aħna. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Als nächstes für eine Minute, Herr Kollege. Grazie. Sur Posselt. Grazie, Sur President. Jekk eh, inti tħobb il-xaħat inti tippretendi ċerti affarijiet minnhom u dan japplika wkoll għal pajjiżi mod partikolari alleati ma tistax eh, titrattom bħala xi dittatorja żgħar f'kontinenti ieħor. il malasja hija alleat importanti tal-Unjoni Ewropea. Il-Kostituzzjoni tagħha huwa proprju eżemplari għall kostituzzjoni Ewropea u għalhekk aħna nieħdu dak li qed jiġri fil malasja bl-akbar serjetà E, Sur Tanok, e, miex il-liġi xarija illi daħlet il-pratika ta' swad bil-qasba, imma anki il-setat britanniċi koloniali li daħluwa issa peress li eh, dan setat ma domxem u r-Renju Unit timbidel u koll anki l-Malazja mżon li timbidel u eh, dan it-tip ta' kastig barbaru eh, għandu jiġi projbit darba l-dejjem għax imur kontra l-liġi internazzjonali u drittijiet tal-bniedem. U najdu l-affarijiet kif inuma il-Malazja huwa pajjiż ta' tolleranza bejn gruppi etniċi u reliġjużi u ilu hekk għal bosta 20 ta' snin u għandu jibqa' hekk għalix u jibqa' ek għalix u għam msieħeb eh, eh, mill rip tal-Unjoni Ewropea, pero għamżon li jipprojbixxu dan il tip ta' kastik. Grazie ħanak, grazie ħafna, Sur Tanik qed juri Blue Card. Iva, jiena nishti eh, nsasi mistoqsija l-Sur Posselt, jiena vera nirrispetaħ, jiena minixti avukat internazjonali, mu nara l-ebda prova li l-liġi internazjonali t swat bil-qasab Iva t l-reati tal-gwerra jew kontra l-umanita, eccetera, jew ġenicidju, imma fl-opinjoni tija swat bil ba mux eh, projbita. U eh, il-konvenzjoni ta' tortura li maġiċ ratifikata mill-Malazja, tajt li Iva, kultant kultant tiswad bil-qazba ja tortura ma mhux dejjem nixtieq inkun eh, naf il-għala miktub kontra il-liġi internazzjonali jekk ma nżommux aħna mal-fatti mela eh, nkunu qed naqsu aħna eh, l-opinjoni ta' din l-awla. Sur Possilt għalkemm Iva, jiena nishtiq nwiġa pal din il-mistoqsija, swat bil-qasba tortura u projbit dan l-swat u jimur kontra drittijiet tal-liġi internazzjonali kemm jekk pajjiż firma il-konvenzjoni jew le. Grazzi ħafna sur Posilt għal minuta u nofs is-Sinjora Verġie. Grazzi Grazzi ħafna President. Iva, il-Malazja stat fejn Iva ma tantx hemm kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea ma xi ħaġa pożittiva l ftit kooperazzjoni li hemm anke jekk dinha xi ħaġa reċenti anke minħabba raġunijiet soċjali, drittijiet tan-nisa, edukazzjoni u dawk is-setturi l-iktar vulnerabbli tal ta' soċjetà imma għatem ħafna ħafna problemi, situazzjoni li għet nitkelmu dwar bħalissa, eżempju, il-Malazja iva firmat konvenzjonijiet internazzjonali differenti u l-Dekerazzjoni Universali ta' drittijiet ta' bniedem u dawn irrefitaw li firmaw xi konvenzjonijiet oħrajn inkluż il-Konvenzjoni Internazzjonali kontra Tortura. Il-Malazja iva għandha l-pena tal-mewt u din il-pina eh, obbligatorja l min jitraffika eh, droga ġifiri eh, dan il-kastik applikat għal kulħadd nisa irġiel, speċjalment dawk li huma akkużati akkużati mill-adulterju u għalhekk il-ftejm il-qbil tat-tobba li jaċertaw li eh, dawn jibqaw eh, kunxi waqt eh, it-tul tal-kastik tagħhom Dinja problema hemm iktar minn 60 rijat inkluż li pereżempju jaqbżu l-fruntiera hemm eluf ta' rifuġjati li għaddew minn din it-tortura dan il-kastik il-gvern tal malazja li tiwaqqaf din il-prassi u jider li var relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Malazja ti waslu għall-affarijiet pozittivi aħna rridu nużaw l-odot kollha dispożizzjoni tagħna sabiex naċċertaw li eh, Iva il-Malazja namlu responsabli u tiħu responsabilta hawnhekk. Grazzi ħafna, Signor Vergia. Iva, jena t-nipermettilkom taqbżu l-ħintakom, imma il-kellima mandomx jamlu dan għal ħafna iktar iva din l-aħħar seduta qabel ma niqfu għal miliet eh, nixtieq nkun ġursi jiena hawnhekk imma jekk ħafna jaqbżu l-ħin tagħhom mhux se nlestu aħna fil-ħin għalhekk jiena Eh, mux sem nipermettilkom tamlu eżiet. Sur Preda, grazzi ħafna President, nishtiq jena nibda bil nikkwota xi ċifri mill-studju li sar minn Amnesty International dan ix xarġi ġifri Deċembru tal-2010. 10,000 ħabsin u xi 6,000 refuġjat eh, jiena taw swat bil-qasba kull sena fil-Malazja ħafna minn dawn ħafna minn dan is-swat isir fil-ħabs u sfortunatament kif smajna minn Sur Tanek Malanizja mhux l-uniku pajjiż li jagħmel dan is-swat bil-qasba dan it-tip ta' kastik kastik qed nitkellmu wkoll dwar Singapore pereżempju imma Dak li huwa kwetanti dwar il-Malazja li hemm ħafna iktar rejati li jiġu kastigati b'dan is-swat bil-qasba. Jiġifi 66 rejat u dawn inqabluh ma' 30 fis-Singapur. Mhux qed nitkellem dwar xi rejati ta' violenza jew sesswali ma' l-użu ta' droga kif ukoll ksur tal-liġi tal-immigrazzjoni. Jiena nixtieq inni naqat mal-kollega tiegħi sur posilt, iġifiet nitkellmu aħna dwar tortura u il-liġi internazzjonali tipprojbixxi tortura. Grazzi ħafna. Fil danka kollegi. Grazzi ħafna, Sur Preda. Is-Sur Palex Kicks, sfortunatament, ma jistax eh, jitkellem pers li mux jgħatawnak, u Alex, eh, naddi l-mikrofon s-sinjora President, Parliament's resolution is Grazie ħafna President, il-rezoluzzjoni f'waqta u importanti u kol, ħafna minnis eh, jadu minn dan iswad bil qazba fil-Malazja kull sena xaġa unwana u degradanti u forma ta' kastik degradanti xaħġa li għanda titneħħa kullum kien madwar id-dinja iswad bil-qasba forma ta' tortura. Skont Amnesty International eh, mara musulmana eh, natat swad bil-qasba sena l-oħra eh, fil-Malazja sena l-oħra fejn hemm il-liġi ta' xarja u minħabba li xorbot il-birra. Amnesty International u kol tat rapport fuq swad bil-qasba ta' refugjati kif ukoll ħaddiema immigranti. Aħna nixxew nħeġġu l-gvern tal-Malazja li naħħu s-swat bħala tip ta' kastik u nixtiequ nitolbu lil dan il-gvern li jirratifika l-Konvenzjoni tal-ġnus Mauda fuq il-protokolli ta' tortura kif ukoll il-Covenant Internazzjonali fuq id-drittijiet ċivili. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sinjora Jatamaki, kellim li imess s sur Zjobro. Iva bi sodisfazzjon u jett naraw li jem zvilup eh, ekonomiku ta' l-Malazja u hemm iktar ġid fil-pajis imma aħna naqraw dan ir-rapport ta' Amnesty Eh, international eh, għajna sorprizi dan huwa tip ta' kasti kaħrax li xi kultant ikun użat ukoll għand għall-rejati iż-żar huwa krudili wkoll speċjalment fir-rigward l-immigranti illegali u dawk li m'għandhomx dokumenti validi inkluż dawk ġejjin mill-Burma. Imma dan il-kastik aħrax jimxi it fit ma l-istorja tradizjonali ta' dan il-kastik f'dan il-pajis. Ħafna mir-rejati għandhom xjaqsmu ma' liġijiet reliġjużi kif ukoll id-drawit lokali, per eżempju, il kasta ta' Kartiki Harisurħana li uh, eh, natat eh, s-swat bil-qasba peress li din eh, xorbot birra ġewwa bar Grazzi ħafna, grazie Sur Zjobboro, Sur Paxka għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. il-liġi u religjuza xarija tippermetti dawn l-affarijiet jekk ikun hemm ksur u u eh, semma l-kas għal marra li xorbat il-birra u eh, dan iswat kienu kellu jenata fi ħabs għan-nisa imma skont deċizjoni ta' sultan b'konformità mar-regoli eh, din is-sentenza ta' li tissawwa tit sid darbiet u e, minn flok dan imma inatat tlet xhur ta' xogħol pubbliku u e, kien hemm Nazaruddin Kamuruddin e, bnidem ta' 46 sena li sawat sitt darbiet u inata sentenza ta' ħabsa sena pala lezzjoni u mux kastik kek għal il-imħallef. U l-istess argument tal ġustifikazzjoni tad deċiżjoni kif intużat eh, minn Dipjasonk il-Ministru Deputat meta dan ta' raġunijiet il-għala irrid ikun hemm dan it-tip ta' kastik fl-iskejjel u eh, il-kastik se jkun permess mid-direttur tal-iskola jew is-sur u eh, Irrid ikun hemm eh, xut preżenti wkoll hawnhekk qed niddiskutu l-ħajja reali f'dan l-ekem sejjaħ pajjiż Musulman moderat għalhekk irridu ngħinu l-nies f'dawn il-pajjiżi li naħħu dawn il-kastigi tal medju Evu. Anke kollegi Paxka, nisi vajt. Grazie tassew sur Paxka. Issa, il-kalima li minn sur Sonic. Grazzi, aħna nirridu nikundannaw dan is-swat bil-qasba u anki trattament eh, li huwa degradanti għal bniedem. Il-Malazja ma tistax eh, illi naċċettawa il-kodiċi penali tagħha li tagħmel li dan is-66 eh, daqqa bil-qasba legali. Din mur kontra liġijiet internazzjonali u kodiċi jiet oħrajn u din u koll eh, meġibdinna l-attenzjoni għal dan tip ta' dawn l-immigranti illi għaddu minn din it-tortura. Aħna nistaw nħarsu drittijiet tal-bnida bidu nkunu aktar ambizzjużi. Jridu nitfaw pressjoni fuq il-Malazja. Id-drittijiet tal-bnedmin u l-klawżoli ta' drittijiet tal-bnedmin għandhom ikunu prerekwiżita għal kull kooperazzjoni kooperazzjoni f'kull pajjiż inkluż il-Malazja. Grazzi Issur Zanatski għal-minuta. President, Sinjuri, Malazja hija tigra ekonomika. Pajjiż żviluppat li u jista' jaqdi ta' eżempju għal Azja ta' xlok, għal pajjiżi l-oħrajn fl-Azja ta' xlok. Imma għandhom problema li hija il-kastik li jagħtu permezz ta' swad bil-qabża bil-qasba. Aħna rridu Emin jgħid li aħna rridu nirrispettaw id-differenzi kulturali tagħhom aħna pala l-Ewropej rridu nkunu sensittivi ma nippruvawx nimponu il-soluzzjonijiet tagħna u l-idejat tagħna fuq kontinenti oħrajn. U drittijiet tal-bnedmin huma universali ma nistawx namlu differenza bejn il-razza jew ir-reliġjon. Aħna pala lipi irridu nħarsu drittijiet tal-bniedem. U irridu nħarsu id-dritt tal-bniedem. U dan it-tip ta' swad żgur mhux dinjetu tal bniedem Is-Sinjura Makovej. Grazzi, illi wieħed eh, eh, jilweġġa xi ħadd ta' posta hija kontra dinjità tal-bniedem, dan huwa l-bniedem kontra huwa dritt tal-bniedem li ma jiġix torturat imma lanqas li ma jkun suġġett għal kastig degradanti jew inuman. Fil-Malazja iktar minn 30 elf persuna jgħaddu minn din taħt id ta' dan il-kastik kull sena u ta' ħafna drabi dawn l-uġieħ tantu kbir li dawn jintilfu minn sensijom jem rapporti ta' ħafna uffiċjali li jgħidu li dawn lesti li xaħmu biex ma jsawtux il-vitmi tagħhom. U aħna għanna eżempju ċar tal-politikanti li qed njiwet u reatu u jisfruttaw il-ċittadini tagħhom. Jina nitlob biex ikun hemm ħidma li tissir fuq moratorju medjata u wara li jkun hemm eh, li ninaħħuha mill-liġi din il-prassi. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Makovej. Als nächstes Frau Kollegin Basescu für eine Minute. Grazie, Signora Basescu. Grazie. Jiena naħseb illi ħassira kbira li fil-Malazja hemm dan il-swat bil-qasba li jsir daqsan ta' spiss. Minflok li jitaffu din il-prassi, anzi l-awtoritajiet iħeġġuha. L-awtoritajiet jgħidu li eh, dan is-swat huwa legali u li inqas l-attivitajiet kriminali. Emmin u koll juċivi il-flus meta isawtu il-ħabsin. Eh, il-fuq minn 30.000 ħabsi u rifugġat u 10.000 ħabs li jgħaddu minn taħt it-tortura kull sena. Jiena sab li hija importanti li vittmi l-barra mill-Malazja li jgħaddu minn ġuri eh, ġusta. Umma issa mish qed ikollhom drittijiet fundamentali bħal pariri li talilom jew anki interpretazzjoni. Grazzi Sinjura Bazzesku issa għandu għal kaġdijaj għal minuta is-sur ripo. Sur President, din il-kondanna, din il-tortura ta' swad bil-qazba fejn l-akkużat eh, jorbtuħ ma' arblu u mbagħad sawtu l daru. Din il-qazba din hija xi ħaġa totalment degradanti u fil-Malazja dan wasal għal pratikament epidemija fejn għandek pajjiżi li jasbu li din tip ta' kastik fuq il-ġisem huwa mod kif wieħed eh, iwaqaf il-kriminalità mhix mhix ħaġa tajba ma tagħmilx sens u mhux se tejjeb l-ekonomija laqas dan il-mod. Għalhekk dan it-tip ta' kastig irrid jieqaf kull fejn qed iseħħ. U permessa dan riżoluzzjoni il-Parlament u sew qed jagħmlu qed jitolbu l-awtoritajiet tal malasja biex jieqfu minnu fih milli jagħtu dan it-tip ta' swatu tortura kemm fil-prassi kif ukoll kif li tkun inniżla fil-liġi tagħhom. Grazzi sul Ripo, Signor Girutenberg, għal minuta. Grazzi President, Is-swad bil-qazba użajnira fil-Malazja wara li l-Ingliżi kolonizzaw il zona u fil-fatt issa fetħu il-numru tar-reati li jistgħu jiġu użati, jistaw kastigati per mesta swad bil-qasba, ħafna drabi minn daw il-ħabsin għas ikunu jafu meta ħajjena tal-ilom din dawn is-swad. 60% ehm, tal-kazijiet Umma il-migranti illegali li battu din it-tip ta' tortura minħabba il-xkil tal-lingwa għas ikunu jafu xini kondanna li jena ta' klilom. Imma l-autoritajiet ma mux qed jaraw raġuni għaliex għandhom ibidlu l-leġislazzjoni tagħhom u jarawha bħala metodu effettiv ta' ġlida kontra r-reati. L-Unjoni Ewropea allokat 17 miljun euro fil-perspettiva budgetarja tagħhom biex iħarsu l-ekonomija tal-Malazja għalhekk aħna rridu nitolbu il- l-imsiħba tagħna biex jirratifikaw konvenzjoni ġnus maquda kontra tortura u illi nikundannaw il dan iswad bil-qasba bħala ksur ta' standards internazzjonali. Gessi Sinjora Gary Udinberg l-ħar kellima taħt il-kaġrijaj, is-Sinjura Kratzul. Grazzi tassew, sur President, Kommissarju, fuq minn 10.000 ċittadin qed jiġu msawta fil-Malazja kull sena u dawn qed dawn dan is-swat jingħata għal 60 mm, eh, tip ta' reat differenti u dinja xi ħaġa li tħassibna sew ħafna drabi dawn il-ħabsil qasina taw l-interpretazzjoni meħtieġa l-informazzjoni neċessarja. Jina nixtieq nitlob l-istituzzjonijiet Ewropej biex jitensifikaw l-isforzi kollha li saru biex inħassru dan il-kastik illi bażikament iwassal tortura sabiex nitfaw pressjoni sabiex ikonna sak biex ikonna ġuri ġusta li eh, ikun jistaw jużaw dawn il-akkużati. Grazzi biex nalqu dibattitu fissem il-Komissjoni għanna sur P. Balks. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, il-Komissjoni ikkondannat l-użu ta', ta dan it-tip ta' kastik fuq il-ġisem. U dan huwa kontra il-normi li hemm imniżlin fil- liġi tal-Kommissjoni. Dawn huma riflessi wkoll fil-linji tal-Unjoni Ewropea u li huma ta' trattament inuman u degradanti. Il-rapport reċenti minnaħa tal-Amnesty Internazzjonali pala riżultat tal-swat fil-Malazja hija waħda li tħassibna tal-Kommissjoni tissuġġerixxi li twessa reżoluzzjoni sabiex kopri pajjiżi kollha fejn dan it-tip ta' swat għadu jeżisti l-Unjoni Ewropea flimkien ma' ġnus ma'quda regolarment għajmu il-kwistjoni tal- tal-swat fil-qasba bin-naħa tal-Malazja u ħafna minnhom ukoll kritikaw l-standards taħħa u tqul tul il-Konsil ta' ġus maquda tul il revizjoni periodiku li sar fifrar u kol kondannaw dan il-prassi. Fost il-ġemma li għaddit seminar ta' ġus maquda fl-okkazjoni tal-jum dritti tal-bnidem mal-Azja ġiet imħedġa biex ratifika aktar konvenzjonijiet mod partikolari il-konvenzjoni kontra tortura. Din l-istess mistoqsija għajmnija fl-2010 fejn il-kap tal-missjonijiet vizavi eh, mod dirett mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tagħhom. Kiex xi ħaġa li aħna nagħtew ħafna intenzjoni għalija l-Unjoni Ewropea fil-Malasja daqs se tibda negozjati u sħobija u kooperazzjoni ħatibda tibni ftejim fuq dan il-lan biex li tib tkellem dwar kwistjonijiet fuq drittijiet tal-bniedem. Fuq dan la darba dal-ftejim jidħol fis seħħ ser bażi soda formalizzata għal dialogu regolari mal-Malazja dwar ġittijiet tal-bniedem. Sa frattant aħna ser inkomplu nqajmu din il-kwistjoni mal-awtoritajiet tal-Malazja. Grazzi stew. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Es wurden sechs Entschließungsanträge eingereicht. Ha, mela, nix naqlu dibattitu sitt mozzjonijiet ta' rizoluzzjonijiet li tress u 708